Huwa proċess u mhux avveniment wieħed m'għandux jissotto evalwa d-deċiżjonijiet li ttieħdu mill-bidunet tiegħu, ir-rinforz tal- tal-istabilità ratifika tal-trattat tal-istabilità fiskalità, il-twaqif tal-proċeduri differenti, il-mekanizmu, trattat tal-mekanizmi u fl-axħar l-Unjoni Bankarja. Kif intijet, Sir President, għad fadal ħafna xisiru kif ġili għajt Mario, apparti mill-li niksbu l-Unjoni Bankarja u nirinforzaw il- il-gvernanza fiskali u ekonomika jiena se nsemmi fuq il-bażi personali il- illi natu iżjed saħħa lil budget tal-euro dana jiġi deċiż fil-prinċipju biex nagħmlu eh, progress fil-Unjoni Kapitali biex uh, eh, neġgħu il-żona tal-euro u nirrinforzaw il-leġitimità demokrazija tal-Unjoni Ewropea fejn natu fil kwistjoni li iżjed importanti l-aħħar kelma lill membri tal-Parlament Ewropew. Ġo għafas fejn ikolkom l-MPs li qed jirrappreżentaw il-membri il tal-żona zona tal ewro Sur President jiena nista' nixed li fi u dim il-Parlamenti u jiena kont qed nibbenifika mill mill-appoċ morali li ziet importanti u li ziet saħtu fil ta' stabilità ta' prezzijiet u fej kena nitħlu fil-miżuri non konvenzjonali li inkludi il-ksib il-, -ksib, il il-xirri tal-tesori differenti fl-2010 u 11 qabel id-deċiżjonijiet li tieħdet taħt l-ECB taħt taħt Mario. Il-Parlament għalli għandi nżomma l-mandat tiegħi u nżomma l-istabilità tal-prezzijiet u nkun kuraġġuż fejn meħtieġ skont ir-responsabiltajiet tiegħi fi żminijiet ta' kriżi kriżi eċċezzjonali. Jiena nesprimi l-grattuni tiegħi lill parlament Ewropew bekk irrid ngħid li jiena tinħares li l Matru nara li l-fiduċja fil-Parlament Ewropew illi ngħatat mill-ċittadini ehm, tagħna hija importanti ħafna superjuri għal ebda ehm, eh, fiduċa tal-ċittadini u riżultat aħjar milli naraw fil-Parlament Nazzjonali eh, illi jiena semmejtu. Ġamone kien kiteb la forme qu'aura l'Europe que nous vivrons demain car Jean Manet kien qal ħadd mu jista' jgħid l-għamla se tkun fil-futur għax il-futur ovvjament ifisser mill-bidliet. Ovvjament il-bidliet tal-lum aħna eh, ħaġa imprevedibbli. Għantinajt li dan huwa minnu kif nistaw najdu fil-naraw fil-istorja tal-Unjoni Ewropea iżda jiena kuraġuż biżejjed biex ngħid li diġà nafu li l-Ewropa da se tibbenifika mill-minnuita ehm, waħdanija taħħa mill-Ewro kif ukoll mill-Parlament Ewropew li n-nies għandhom fiduċja fih. Nirringrazzjakom. La parola ora. kelma sa lill president tal-ECB, Mario Draghi. Mr. President of the Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur President tal-Kummissjoni, Sur President tal-Grupp tal-Euro, Aziz Jean-Claude, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u ta' pjaċir kbira li għalijien għan hawnhekk illum biex niċċelebra magħkom l-ewwel 20 sena tal-Euro. L-Euro huwa r rappreżentazzjoni iżjed tanċibli tal-integrazzjoni Ewropea illi ċittadini tagħna qed jaraw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U għaxxir għalhekk li niċċelebraw dan l-anniversarju hawnhekk bil-rappreżentanti eletti direttament miċ-ċittadini tagħna matul is-snin. Ir-rappreżentanti eletti hawnhekk u l-mexxejja u ir-rappreżentanti eletti anki fil-parlamenti oħra bir-raġun għarfu illi biex tiżgura l-istabilità u l-ekonomika u finanz ekonomika hija ta' sfida maqsuma illi l-aħjar niffaċċawha kollha flimkien. Aħna nkunu iżjed qawwin jekk ikunu nkunu maqudin. Bis-suq uniku aħna għandna magna eh, eh, b'saħħitha ta' tkabbir sostenibbli biex tappoġġa l-istandards tagħna tal-ħajja. L-euro salvagwardjat l-integrità ta' suq uniku illum l-ekonomiji tagħna huma integrati sa punt li wieħed laqas seta' jimmaġina meta fassanna l-euro l-esportazzjoni ħarġ um, minn 10% ta' GDP għal 20% tal-lum, iżda speċjalment il-katini ta' valuri jinsabu kullimkien imkien fi zona tal-oro l-lum il-ġurnata. l oro produċiet ukoll żewġ uh, eh, 20 sena ta' stabilità tal-prezzijiet anki f'pajjiżi fej da kien ta' memorja li kienet kważi intilfet il-prezzijiet stabli waslu għal fiduċa tan-nies fil-valur tat-tfaddil tagħhom. Waħda mill-kondizzjonijiet tal-prosperità. Abbażi ta' din il-fiduċa il-kumpaniji investu u joħolqu ix-xogħol. Illum il-biċċa kbira tal-isfidi huma globali u jistgħu jiġu indirizzati biss flimkien. Huwa l-laqda din laqda li timmanifika il-kapacità ta' kull eh, pajis individwali li jżomm is-sovranità fi kwistjonijiet rilevanti, sovranità illi inkella tintilef fi żminijiet globali, eh, fid-dinja globali jew globalizzata. Huwa f'dan is-sens preċisament li l-monita waħda nija taħt lill-membri kollha ta' żona tal-euro il sovranità tal-politika monetarja meta taqabbilha mas-sitwazzjoni monetarja ta' qabel huwa flimkien illi aħna għandna vuċi u li kellna vuċi fir-regolament tal- tas-swieq finanzjarji internazzjonali vuċi illi kienet fundamentali fit-tfassil tal-regolamenti finanzjarji tad-dinja wara l-kriżi finanzjarja kbira. Iżda f'xi pajjiżi mhux il-benefiċċji kollha tal-ewro twettqu bisħieħ. Parzjalment dan minħabba li riformi fuq il livell nazzjonali huma meħtieġa u hekk ikunu taħt kwalunkwe sistema monetarja u ma meħtieġa biex tipproduċi l-tkabbir sostenibbli parzjalment għax l-Unjoni Ekonomika Monetarja tibqa eh, mhix olistika, mhix sħiħa, ħafna progress inkiseb minn mindu kena kriżi. Iżda għad fadal ħafna xogħol xi jsir. U m'hemmx alternattiva għal ġejjeni fej kulħadd se jkompli jaħdem flimkien biex l-Unjoni Ekonomika Monetarja tagħna tkun anki iżjed b'saħħitha u tgawdi mill-prosperità l-istati membri kollha kemm huma. Il-Parlament Ewropew kellu u se jkollu rwol fondamentali bħala gwida u fit tfassil tal-ġejjieni Ewropea tagħna fil-passat flimkien mal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea Il-Parlament Ewropew ħa deċiżjonijiet fondamentali biex noħolqu il-issu uniku u wara mbagħad l-ewro. Illum qed naħsdu il-benefiċċji tal-impenn ta' dawn l-impenji tal-impenji tagħkom u rridu l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni tal-Ewropej l-istess jibbenefikaw mill-impenn tagħna wkoll. Illum id-dmir tagħna huwa li inlestu dak li nbeda 20 sena ilu. Ningrazzjakom. Grazie. Grazie. Grazie President. Ngħaddi l-kelma minnu fih lill president eh, tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Jean-Claude Juncker. Grazzi ħafna, President. Ġrajiet tal lu eh, huwa eh, ġraja fejn niftakru illi kien hemm dawk illi meta tajna bidu għall proċess illi twassal għal munita unika ħasbuna mġienen u għalu li żgur mhux se tippruva eh, tidħol u anke fejn tidħol mhux se topera. So, inqas il-ħna llum qed jgħidu hekk. Deputati hawnhekk u xi postijiet oħra ġurnalisti, professuri tal-liġi speċjalment fil-Ġermanja, eh, professuri wkoll fil-Ġermanja tax xjenza politika jgħidulna illi aħna eh, konna se mmorru fuq avventura illi kienet se twassal b'xifer l-irdum maħna qegħdin il-bot minn hekk għax illum nistgħu naraw illi b'sodisfazzjon nista' ngħid b'kuntentezza illi l ħidma li aħna għamilna 20 sena ilu eh, ġiet ikkurunata b'suċċess. Il-mertu huwa dak ta' dawk illi kienu fost dawk illi eh, kienu qed jaħsbu kellhom viżjoni għal futur ħan semmi żewġ predeċessuri fil-funzjonijiet tiegħi il-Prim Ministru Pia tal-Lussemburgu mingħajru kieku ma kien possibbli xejn u xak delor illi kien tassew artiġan ta' dan, ta dan il-bini Ewropew ta' din il-kostruzzjoni Ewropea Jiena wkoll nista' nżid ismijiet oħra. Ħafna minnhom imma forsi mhux daqs daqshekk nombrużi bħalma naħsbu. Għax abbażi tal-konfizzjoni tagħhom kontinentali Ewropea ħasbu illi ħidma bħal dik kellhom jagħmluha. Personalment jiena kont assoċjatu wkoll f'din l-avventura li kienet tant mbagħad waslet għal suċċess ma' Jean-Claude Trichet bħala president eh, ta' konferenza intergovernattiva u sfiħetu design il-proċess illi wassanna għat trattat ta' Maastricht. Il-parti monetarja ġifiet ta' trattat ta' Maastricht waħda nobbli, waħda b'suċċess, waqt il-parti politika kienet iktar dajfa, anzi medjokri, u kont qed naħseb meta kont iffirmajt it-trattat ta' Maastricht fa' fi jiena l-uniku eh, firmatarju li għadni fil-ħajja politika pubblika kont naħseb li l-loġika dinamiżmu ta' moneta unika kienet se ġibna lejn unjoni politika disappunt kbira ma kienx il-każ bħal konverġenza ekonomika u soċjali bejn il-pajjiżi membri ta' żona euro. Ovvjament eh, kienet ta' disappunt ukoll jiena dejjem ikkonsidrajt illi il-mertu prinċipal ta' suċċess tal-Munita kienet tal-Bank Ċentrali Ewropea bħala prinċipju ta' indipendenza kienet ikkontestata ħafna meta bdejna l-ħidma tagħna fi design bil-kredibilità tal-munita unika li ma ġietx ikkontestata mis-swieq huwa Franċiż li qed tidoq hawnhekk issa naf minn kien. Mela, il-diskussjonijiet eh, il-kbar ovvjament wassulna llum mingħajr il-Bank Ċentrali indipendenti u kellna niġġieldu għal din dan il-prinċipju ta' indipendenza tal isibi kieku l-moneta unika ma kinitx tkun is-suċċess li hija llum. Hemm ġufijiet iva jeżistu jiena fost eh, dawk ma' Delor, Mestat u Berigovar illi mill-bidu net konna tlobna għall unjoni eh, Monetarja imma il-qorti tal mhijiex eh, perfetta u kena nagħmlu ferm iktar għal dik li hija koordinazzjoni għal dawk li huma eh, politiċi ekonomiċi budġetarji kif ukoll fiskali din dan huwa jgħaddu fija li tibqa u għandna bżonn nerġgħu eh, nagħtu bidu għal din id-dibattitu li huwa essenzjali għall kostruzzjoni li għandna qudiemna. kien hemm kritika ħafna wkoll tal-żona euro. Jiena nieħu l-affarijiet personalment ukoll għax jiena kont fil-Eurogroup meta kien hemm l-iktar kriżi finanzjarja kbira iva kien hemm miżuri ta' awsterita'. u mhux għax aħna xtaqna nikkastigaw dawk li kienu qed jaħdmu jew ma kellhomx xogħol, imma għax ir-riformi strutturali indipendentement mis-sistema ekonomika jibqgħu dawk u għalhekk jiddispeċina illi tagħna wis importanza l-influwenza tal-Fond Monetarju Internazzjonali konna bosta meta kien hemm il-kriżi meta faqqat il-kriżi li ħsibna illi l-Ewropa kellha biżżejjed muskli qawwa biex tirreżisti mingħajr l-influwenza tal-Fond Monetarju Internazzjonali viżavi il kriżi Jekk nistgħu ngħidu hija jekk il-Kalifornja jkollha xi problema, l-Istati Uniti ma toqgħodx tagħmel referenza għall FMI, tipprova tagħmel kollox in-house, aħna l-istess bħala Ewropa u jiena dejjem id-dispeċini dan nuqqas ta' solidarjetà li kien hemm meta kien hemm il-kriżi fil-Greċja. Ma konniex biżżejjed urejna uh, solidarjetà mal-Greċja u jiddispeċini li ġara hekk li kien hemm tant li kritikaw il-Greċja u issa kuntent ħafna li l greċja l-Portugal pajjiżi oħra reġgħu sabu mhux forsi l-post tagħhom fix-xemx imma għalmenu posthom fi demokraziji Ewropej. Ich sag nicht alles heute, weil ich möchte ja eine gewisse Spannung erhalten äh, für meine Memoiren. Għad fadal ħafna xinajt, minni sanajt kollox għax irrid inħalli xi ħaġa bħala sorpriża għal meta nikteb il-memorji tiegħi. Iżda jiena tal-opinjoni li l-Unjoni Monetarja Ewropea kienet politika ta' paċi jew proġett tal-paċi U għalhekk hawnhekk fisem il-ġenerazzjoni tiegħi, fisem il-ġenerazzjoni tiegħi nixtieq ringrazzja lilkom ilkoll. U l-istituzzjonijiet kollha għal din il-kontribuzzjoni kbira, kontribuzzjoni ewlenija għall ġenerazzjoni tiegħi u anki ta' wara ħafna sar. għal għalina tal-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra da l-iżviluppi bħal dawn kienu importanti ħafna u bekk nixtieq nirringrazzja u nesprimi l ringrazzjament tiegħi għal dak li kollu li seħħ. U naħseb li l-Unjoni eh, Monetarja Ewropea kienet fil-qalba ta' dak kollu. Helmut Kohl kellu sfida kbira qudiemu fil-gwad tal-implementazzjoni tal-oro. Kien, kien vjaġġ kbir fil-proċess fil intern tal-oro. Kontribuzzjoni ewlenija saret fil-gwad tal-Unjoni tal Monetarja minn ġenerazzjoni, minn nista dik il-ġenerazzjoni u nixtiequ nonoraw dik il-ġenerazzjoni u kull mamlu fil-gwad tal-iżvilupp tal-munita waħtanija. Issa l-istqarrija ta' Sur Centeno, il-President tal- tal-Eurogroup. Għandek il-kelma. Thank you. Grazie ħafna, Sur President, il-President, Sur President tal-Komissjoni Ewropea, Sur President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Aziz Jean-Claude Trichet, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew u għata pjaċira li għalli ninsab hawnhekk biex niċċelebra l-20 ehm, anniversarju tal-Euro. L-Euro huwa wieħed mill-ikbar kisbiet fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Il-munita waħdanija tipprovdi ankra soda għal ħolqien tax-xogħol u ta' tkabbir kullimkien fl-Ewropa. L-Euro saret simbolu tal-identità Ewropea saret idea popolari fost il-340 eh, miljon persuni fit-19 il pajjiż eh, tgawdi mill-ikbar appoġġ minn qatt qabel bħala t-tieni munita li iżjed intuża fid-dinja tirrinforza l-preżenza tal-Unjoni Ewropea fix-xena globali eh, kien hemm ħafna kien hemm ħafna li prevedew il-falliment spettakolari tal-euro iżda aħna provajnijom li ma kellhomx raġun. Il-20 sena li għaddew mhux kollha kienu faċli l-kriżi sovrana u tad-dejn eh, ittestjaw il-monita unika n-nuqqasijiet fl-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika Monetarja spontaw. Iżda il-monita Waħda nija ħarġet iżjed b'saħħitha mill-kriżi grazzi għal azzjoni ta' politika nazzjonali um, soda u t-titjib um, infrastrutturali tal-istruttura, l-istabilità tal tisħiet tal-koordinament tal-politika ehm, juru dan il-pont. Illum il-żona tal-Euro qed tgawdi mill-espansjoni wiesa li mbdiet fil-2013 il-rizultati il pozittivi minkejja nuqqas ta' momentum u xi riski eh, negattivi li eh, akkumulaw il-ħolqin il tax xogħol ippermetta iżjed li benefikaw mill-espansjoni, s-saħħa tal- tal-finanzi pubbliċi u tal-settur bankarju qed jitjiebu wkoll. Ħafna nkiseb matul dawn l-20 sena. Iżda għandna bżonn ta' iżjed biex niżguraw li żona tal-ewro jkollha eh, tkun mamra tajba biex tiffaċċa l-isfidi tal-ġejjeni. Il-grupp tal-ewro qed eh, jagħti semu ukoll witta tri eh, fil-Euro Summit ta' Diċembru fit-tisħiħ tal-Munita Unika. Di kienet l-unika riforma ewlenija barra mill-kriżi mill-kuntest ta' kriżi il-ftehim se wasal għal użu iżjed wiesa tal-mekanizmu ta' stabilità fl-Unjoni Ewropea u se tfisser li l-sistema bankarja se tkun iżjed kredibbli. U anki l-mexxejja ftehmu biex jistabilixxu strument tal-konverġenza u għall kompettività Jiena nemmen li dan il-proġett jista' maż-żmien imur eh, ħafna l qoddim biex l-ewro tkun iżjed stabbli u inklusiva xogħol fuq dan il-fajl huwa priorità tagħna iżda l-grupp tal ewro se jkompli jaħdem fuq eh, kwistjonijiet oħra importanti bħal pereżempju il- il-iskema tal-assigurazzjoni u r-riżoluzzjonijiet. Pass wara pass se tinżidu r-reżiljenza u l funzjonament bla xkil tal-Unjoni tal-Munita Unika b'dan il-mod il-ċittadini fiż-żona tal-euro se jkunu f'pożizzjoni aħjar biex jaħsdu l-benefiċċji tal-uniku tal-munita unika l-20 sena li ġejjin u anki wara qatt ma nistgħu ntennu biżżejjed li l-euro mhuwiex u qatt ma kien għan fih innifsu huwa strument biex inżidu l-prosperità tal-popli fl-Ewropa. Hija responsabilità tagħna biex niżguraw illi illi illi iwettaq din il-weda anki fi żminijiet inċerti huwa xogħolna illi niġġeneraw soċjetà iżjed profitabbli li rendi iżjed profit, soċjetà iżjed inklusiva, soċjetà binqas inugwaljanza fi stati membri tiegħu stess u bejn l-istati membri tagħna. Jiena nixtieq nħallikom illum bix xewqa tiegħi li Lora tibqa' tajx għal ħafna żmien oro iżjed b'saħħitha u b'saħħitha u grazzi għall attenzjoni tagħkom. Thank you very much, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President. U sabiex nikkonkludi il-kelim li jmiss il-President tal-Kumitat eh, tal-Kwistjonijiet Ekonomiċi u eh, Monetarji Sur Gualtieri. Sur President, kollegi, fisem il-Kumitat Ikon jiena nixtieq nibda billi eh, nfaħħar il-membri preċedenti ta' dan il-Parlament li għenu sabiex ikun hemm tisħiħ tal-ewro u anke li jkun hemm leġittimità ta' din il-munita. Is-sur Fonfokaw, is-sur Platt, kif ukoll numru ta' kollegi oħrajn illi qegħdin magħna wkoll fl-awla llum. Since its design, the euro Minn meta ġiet iddiżinjata l-euro kienet għodda u għada għodda b'saħħitha u anke wkoll proġett ambizzjuż ħafna. L-ewwel din il-munita tikkumplimenta b'mod tajjeb is-suq waħdieni xi ħaġa essenzjali li għenet l-integrazzjoni tal-katina tal-valur fl-ekonomiji tagħna apparti minn hekk bħalma qal is-sur Draghi l-ewro hija kundizzjoni ta' preservazzjoni ta' sovranità eh, nazzjonali wara il-kriżijiet li kellna kif ukoll l-iżvilupp tal-globalizzazzjoni dan jgħott ukoll għall istati membri l-iktar dgħajfa ta' l-Unjoni. Apparti minn hekk l-euro hija pedament għal rwol ta' eh, attur globali Eh, anke meta tqis il-riunifikazzjoni eh, tal-Ġermanja. Jiġifieri fi kliem ieħor Ewropa b'saħħitha hija kundizzjoni sabiex il-mudell ekonomiku u soċjali tal-Ewropa jqum fuq saqajh għaxar snin ilu meta aħna ċċelebrajna l-Ewro f'din l-awla, il-kriżi finanzjarja kienet għadha ma wastiġu kienet sa taffetwa tagħna. Tallimna żewġ lezzjonijiet. L-ewwel illi minkejja illi l-euro ma kienieċ eh, kompleta, il-sisien tal-euro kienu id-determinazzjoni illi tiġi preservata l-integrazzjoni tagħha. Grazzi għar-rwol tal-ECB kif ukoll tal-President tagħha l-Euro ħarset eh, u proteġiet lin-nies waqt il-kriżi u dan irridu narfuh u nagħmlu anke distinzjoni bejn eh, l-euro u anke l politika ekonomika li kellna waqt il-kriżi anke meta saru forsi ċerta żbalji lezzjoni oħra jiġifieri jekk aħna rridu nilħu l-miri ambizzjużi tagħna r-reżiljenza mhijiex biżżejjed irridu nikkumplementaw il-munita eh, komuni tagħna permezz ta' unjoni soċjali ekonomika robusta hemm bżonn li aħna jkollna l-għodda sabiex niżguraw l-istabilità u l-prosperità komuni għaċ-ċittadini eh, tagħna l-ewro hija bħal vjaġġ u rridu nkomplu mixin fid-direzzjoni tajba u ċertu ukoll il-Parlament ta' barajna se jkompli mixi fl-istess direzzjoni. Ora verrà suonato Mela, issa mill-kwartett Avena l-innu Ewropew.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 Colleagues, uh, we will now... Kollegi, mela, ħanivutaw. Issu Gomes. Irrid jintervjeni, però ħanfakkarkom li ninsabu daqsxejn tard waqajna lura bil-ħin u għalhekk eh, l-intervenzjonijiet ehm, ma jistax ikunu marbuta mar regoli ta' proċedura, marbutin mal-point of order, eċetera, eċetera. Fil-qosor nixtieq infakkar ex kollega tagħna illi miet nhar il-ġimgħa l-ex MEP Bozo li kien ġeneruż ħafna kien ġentlom kien ex karabiniere li dedika l-ġlida politika tiegħu għad-difiża tan-nies tal-muntanja. Nixtieq nfakru nfakrukom kollha u ngħidu ovvjament inti miet l idejat tiegħek jibqgħu. Mr. Borghezio has asked for the floor. Mr. Borghezio. Grazie ħafna President. Su President, l-artiklu 25 fuq artikli oħra ta' miżuri ta' applikazzjoni tal-istatut l-74 fil l-10 ta' Deċembru l-Biro ħa deċiżjoni illi eh, il-pensjoni tmur għal 65 sena d deputati u jnaqqas bil-5% l-ammont u biex saqsi l segretar ġenerali li mura ħafna li l-in segretar ġenerali illi jaqla erba darbiet iktar minn MEP u ovvjament il-pensjoni tiegħu se tkun imħarsa u għalhekk ħaġa anormali li l-fond ta' pensjoni eh, komplementarja ġie maħluq mill-Parlament u ovvjament l-MEP sal-15 sena ilhom iħallsu ħafna għaliha u dan juri wkoll fid dokument uffiċjali tal-Parlament. Diġà kien hemm teddid eh, f'Marzu imma bil-weda li xejn ma kien se jinbidel. U għalhekk aħna nitkellmu fuq diffikultajiet finanzjarji ta' dan il-fond ta' pensjon ma' l-Parlament Ewropew stess li huwa fl-oriġni għax fl-adozzjoni tal-istat unik tal-istatut uniku eh, tal-MEPs eh, Il-loġika tgħid li l-Parlament Ewropew tikkonsidra s-servizz ta' din is-sistema maħluq minnu u għalih. U issa eżis kollegi id-deputati li benefiċċjaw il-pensjoni ma kellhomx iħallsu ċenteżmu u dan ta' 63 sena u nikkonkludi su president fejn se morru biex niksru d drittijiet tal-MEPs biex inħarsu l-prestiġu tal-istituzzjoni eh, nattakkaw id-drittijiet ta' dawk li għandhom iktar anzjanità u eh, dan ehm, Grazzi ħafna din hija kwistjoni daqsxejn komplikata ħanħu nota tagħha u eh, tirċievi eh, risposta sa Sinjur Anderson. President, I stand on the rules of procedures. Mela, jiena nixtieq nitkellem fuq ir-regla ta' proċedura 22 u 49 xtaqt eh, niġbet l-attenzjoni għal MP li tamel strajk tal-ġuħ u ġiet eh, arrestata il-sena l-oħra minħabba l-protesta ħaġa fit-Turkija. Grazzi. Nitlolbok eh, President sabiex tħares li il-ġuri tagħha fit-22 ta' xahar u tibat delegazzjoni ta' membri parlamentari eh, Grazzi ħafna. Issa, Signora Bilbao. Grazzi, President. Jekk tippermettuli għal minuta. Aħna kellna dan id-dibattitu biex niċċelebraw l ewro l-20 sena tal ewro pero tajjeb illi eh, daw kollha li intervjenew f'dan id-dibattitu kienu kollha irġiel nittamaw li ma nagħmlu xi 20 sen uħra sabiex naraw xi mara titkellem f'dibattitu bħal dan. Tajjeb mela inkomplu. Jiena għandi eh, xnamel mnur ta' kumitati li u jibdew negozjati internazzjonali eh, skont ir-regola 69 ċe ir-rapporti li qed jagħtu mandati għal dawn in-negozjonijiet huma fuq il-webpage tal-plenarja u titli tagħhom se jkunu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Skont din ir-regola 69 paragrafu 2 membri u l-gruppi politiċi għandhom bżonn mill-inqas il-medium threshold sabiex eh, u biex jagħmlu dan iridu jagħmlu dan sa' għada l-4 16 ta' jannar sa' nofs il-lejl sabiex din id-deċiżjoni ta' negozjati titpoġġa għal vot. Jekk ma jkunx hemm din it-talba, eh, skont l-iskadenza din kif semmejt, mela il-kumitat jista' jibda negozjati. Issa nistgħu nkomplu bl-ewwel rapport jiġifieri rapport tas-sur biexi l-istabbiliment tal-istrument tal-appoġġ finanzjarju ta' tamir ta' kontroll doganali bħala parti mill-fond tal-ġestjoni integrata tal frontieri Dan huwa vot singolu u eh, permezz ta' votazzjoni nominali. The vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. U dan jgħaddi. E Ngħaddi l-kelma l post bisil. Yes, colleague. Sorry, sorry, President, Mr. Posh. Eh, Sur post bisil mhux qiegħed hawnhekk Eh, illum hu ħajerġa' indirizza din il-kwistjoni fil-kumitat tajjeb mela nivvutaw fuq dan eh, dawk favur kontra astensjonijiet u din eh, ġiet adottata jiġifieri din ħatmu lura fil-kumitat issa il-rapport Valero il-konklużjoni tal-ftehim tal-Istatus bejn Unjoni Ewropea Repubblika tal-Albanija dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea l-Gwarda tal-Frontiera u tal-Kosta fir-Repubblika tal-Albanija. Vot nominali li huwa miftuħ. Malu U dan jgħaddi. Ir-rapport li jmiss il Eh, rapport ta' Sur Preda, protokoll għal ftehim ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l kirzikstan Adeżjoni tal-Kroazja. U milli qed nifhem hawnhekk is-Sur Preda jintervjeni. Le, mela, nkomplu. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Maluqa. U din tgħaddi għal darb'oħra rapport ieħor tas-sur preda f'tejm komprensiv bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kirżikstan. Jiena ma rċevejtx oġġezzjonijiet għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet kont ir-regoli tal-proċedura u għalhekk din tgħaddi. Issa ir-rapport tas Sur Van Den Kamp is-sewqan awtonomu fi trasport Ewropew vot waħdini u vot nominali miftuħ. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. U dan jgħaddi wkoll issa nistgħu nimxu bil-rapport eh, Montiero de Aguiar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwi għat-trasport ta' merkanzija bit-triq. L-emenda 32-33 vot nominali bħala blokk. Vote is uh, closed. Votazzjoni magħluqa u dan ma jgħaddix issa nkomplu l-emenda fuq l-emenda 28 u 34 votazzjoni nominali miftuħa magħluqa u din tgħaddi l-emenda 29 u 35 vot nominali miftuħ magħluq u dan ma jgħaddix. L-emenda 30 u 36 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. U dan ma jgħaddix. L-emenda 31 u 37 votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. u din ukoll ma tgħaddix issa l-votazzjoni fuq il-proposta tal-kummissjoni permezz ta' votazzjoni nominali li hija miftuħa the vote is Maluqa? u din tgħaddi u għalhekk il-parlament ewropew temm l-ewwel qari tiegħu issa nkomplu ir-rapport li jmiss l-irtirar temporanju ta' preferenzi fuq ftehimiet partikolari bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi terzi. Mela l-emenda 40 votazzjoni nominali miftuħa magħluqa quddiem ġiet adottata l-emenda 41 nullu jdejna favur kontra astensjonijiet tgħaddi il-Parlament Ewropew elett l-ewwel qari. Issa ir-rapport tas-sinjura grappini l-istabbiliment tal-programm dwana għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana għandna eh, blokk ta' emendi minn wieħed sa wieħed u sittin eh, favur kontra astensjonijiet ta' jgħaddu u issa fuq il-proposta tal-kummissjoni permezz ta' votazzjoni nominali. Votu għamaluq. u din tgħaddi. Signora Grappini tixtieq tintervjeni. Grappini. No, Mrs. Grappini will take the floor. Just a minute of patience. She's looking for a micro that would work. E, signora sinjura Grappini sa tintervjeni, però ti prova ssib microfono jaħdem. sometimes we can't be the technology. domnule președinte. Uh, Grazzi ħafna, President. Mela, skont ir-regolament jiena nitlob illi dan imur lura għall kumitat sabiex jibdew ukoll il-negozjati. Mela dawk favur kontra astensjonijiet u dan jgħaddi. U għalhekk il-Parlament Ewropew temm l-ewwel qari issa nistgħu nkomplu bil rapport Hubner emenda tal-istatut tal-ECB u fuq il-punt ta' qabel imorru lura l-kumitat. Issa il-rapport is-Sinjura Hubner votazzjoni nominali miftuħa magħluqa u din tgħaddi. Issa nistgħu nkomplu bil-rapport mill-nhar l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament Ewropew. Sa nivvotaw fuq il-test oriġinali u paragrafu 6. Fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti votazzjoni nominali li hija magħluqa u din tgħaddi paragrafu 13 tat-test oriġinali f'żewġ partijiet it-tnejn li huma nollu jdejna l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra u sa niċċekkja b'vot elettroniku mela l-vot huwa miftuħ magħluq u dan ma għaddiex. Paragrafu 17 tat-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet u dan sa niċċekkjah ukoll għal darba oħra b'vot elettroniku. The vote is closed. Votu magħluq. u dan ġie adottat. Issa paragrafu 20 ta' test oriġinali żewġ partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur kontra astensjonijiet għal darba oħra ħan iċċekkja l-votazzjoni hija miftuħa. Magħluqa u dan għadda. Paragrafu 21 ta' test oriġinali dawk favur, dawk kontra astensjonijiet għal darb'oħra skużawni se jkolli niċċekkja l-votazzjoni hija miftuħa magħluqa u din għaddiet eh, napprezza jekk il-kollegi jollu jdihom daqsxejn aħjar issa il-paragrafu 24 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t-tieni parti permezz ta' vot nominali eh, nivvotaw the vote is closed il-vot huwa magħluq u din din it-tielet parti dawk favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix paragrafu 27 ta' test oriġinali l-ewwel parti favur kon tidu tiċċekkjaw fuq il-vot ta' qabel mela ħa niċċekkjaw fuq tielet parti ta' paragrafu 24 ivvutaw. The vote is closed. Votu magħluq. u din għaddiet darba oħra nerġa' ngħid l-istess ħaġa e, ollu idejkom daqsxejn tajjeb mela paragrafu 27 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ħa niċċekkjawha il-votazzjoni miftuħa magħluqa u din għaddiet paragrafu 28 f'żewġ partijiet dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astensjonijiet ħaniċċekkjah din u għalhekk ħaniftaħ il-votazzjoni il-votazzjoni hija magħluqa u r-riżultat huwa li din ġiet adottata paragrafu li jmiss l-ewwel parti 28 l-ewwel votazzjoni hemm magħluqa u din ġiet adottata. It-tieni parti tal-paragrafu 33 votazzjoni miftuħa magħluqa u din tgħaddi issa vot nominali fuq paragrafu 34 votaw il-vot magħluq u din tgħaddi votazzjoni nominali fuq il-paragrafu 35 ivvutaw nagħlaq il-vot u din tgħaddi il-votazzjoni li jmiss nominali fuq 36 nagħlaq il-vot u din tgħaddi il-paragrafu 39 votazzjoni nominali il-vot huwa magħluq u din tgħaddi paragrafu 41 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi t-tieni parti favur kontra astensjonijiet dik ħa niċċekkjahha votaw nagħlaq il-vot u din ġiet adottata 45 tat-test oriġinali dok favur kontra astensjonijiet eh, u ħan iċċekkjaha għaliex jidhru viċin ħafna Wat huwa magħluq. U din għaddiet issa il-paragrafu 50 tat-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet u tidher viċin ħafna u għalhekk se niċċekkja il-vot huwa magħluq u inqas viċin milli ħsibt però nerġa' nappella biex tollu jdejkom sewwa issa premessa j L-emenda 2 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. U issa il-premessa S permess ta' vot nominali. The vote is closed. And that is... U din tgħaddi. Issa il-premessa ju eh, favur kontra astensjonijiet tgħaddi il-premessa eh, v żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi tieni parti favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix u issa ħanivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali li hija miftuħa. The vote is Maluqa. U din ġiet adottata u nifraħ il Issa ħankomplu il-rapport ta' Marinescu l-impriża konġunta Ewropea għal iter għall iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni. Dan huwa vot eh, singolu fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali. U dan ġie adottat tajjeb u issa ħanivvutaw fuq rapport hayes il-valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-unjoni ewropea jintuża r-riforma tas-settur pubbliku kollha kemm hi riżoluzzjoni votazzjoni nominali votazzjoni hija magħluqa u dan ġie adottat u nifraħ il-sur hayes issa il-linji tal-gwida tal-Unjoni Ewropea l mandat tal-mibgħut speċjali tal-Unjoni Ewropea dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjoni u tat-twemmin barra l-Unjoni Ewropea. Sa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi permezz ta' votazzjoni nominali. Miftuħa u magħluqa. U din ġiet adottata. Issa sa nivvotaw fuq ir-rapport Mattia Sur Tassun l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politika tat-tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Mela, ħanivvukaw, ħanivvutaw fuq it-test oriġinali, l-paragrafu wieħed żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet tgħaddi, tieni parti favur, kontra, astensjonijiet ma tgħaddix. Paragrafu tlieta tat test oriġinali, mela titu tiċċekkjaw il-vota qabel, mela paragrafu wieħed, it-tieni parti, votazzjoni nominali. Maluqa? u dan m'għaddix paragrafu 3 tat-test oriġinali favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix paragrafu anzi l-emenda 2 permezz ta' votazzjoni nominali nagħlaq il-vot u dan ma għaddiex permezz ta' erba' voti issa l-emenda tlieta permezz ta' votazzjoni nominali miftuħa nagħlaq il-vot u din tgħaddi. Issa fuq test oriġinali taħt sottotitoli Corporate Taxation favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Paragrafu 13 tat test oriġinali ħan iċċekkja fuq dan it-test oriġinali sottotitolu Corporate Taxation. Niftaħ il-vot. Nagħlaq il-vot. U din tgħaddi. We vote on original text para 13. Paragrafu 13, mela, favur. Kontra, astensjoniet, ma taddix, paragrafu 14. Dak kien ċar. Issa paragrafu 14, favur. Kontra, astensjoniet, ma taddix. Paragrafu 17 ta' test oriġinali dok favur, Daw kontra, astensjoniet, ma taddix. Issa, test oriġinali taħt is-sottotitolu Taxation of Capital and Wealth favur kontra astensjonijiet ħan iċċekkjaha u niftaħ il-vot għalhekk. Nal il-vot u dan għadda issa paragrafu ah, l-emenda erba permess ta' votazzjoni nominali. Nara il-vot. U dan jgħaddi l-emenda 5 votazzjoni nominali nagħlaq il-vot u dan ma jgħaddix l-emenda illi jmiss sitta votazzjoni nominali nagħlaq il-vot u dan ma jgħaddix permezz ta' vot wieħed biss Issa il-paragrafu li jmiss 26 ta' test oriġinali favur kontra astensjonijiet din ħan niftaħ il-vot. Nara il-vot. U dan jgħaddi il-paragrafu 28 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix niċċekkja niftaħ il-vot nagħlaq il-vot ma tgħaddix 32 vot tomilali miftuħ magħluq u din ma taddix issa 36 eh, favur kontra astensjonijiet ma taddix. Eh, l-emenda seba' eh, dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi l-emenda 8 permezz ta' vot nominali li niftaħ issa nagħlaq il-vot u dan ma jgħaddix għalhekk issa l-emenda 9 favur kontra astensjonijiet tgħaddi il-premessa hija mm, ta' test oriġinali l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet. tgħaddi it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet u din hija viċina allura se niċċekkja nagħlaq il-vot u din tgħaddi il-premessa k